li tinsaf l-oppozizjoni tkun kostruttiva. Grazzi, Sur President. Grazzi, Sur Swoboda. Kellim li jmiss Onorevoli Migalski għal minuta u nofs. Grazzi, President, Komissarju